Cari colleghi, diamo inizio alla sessione per la parte relativa alle votazioni. Kieġobkom sibu postkom ħalli nibdow sessjoni tal-votazzjoni, qabel nibdow il-votazzjoni nixtieq ngħidilkom l Ekonomika għamlet emenda għal dokument li diġa ġi approvat mill-Parlament Ewropew. Din l-emenda se tiġi publikata skont l-artiklu 216 paragraf numru 4 tar regolament u din hija konsidrata approvata sakemm ma jkunx hemm xi grupp politiku li jew nkella 40 eh, parlament deputati li fi żmien 48 sija jgħidu li jkunu jixtiequ li din votaw għaliha wkoll. Siete pronti per le votazioni? Mela l-esti biex nivvutaw? Skont l-agenda rridu nivvutaw issa skont bil-proċedura simplifikata għal-rapport ta' Sur Rewl li għandu xaqsam l-istatut tal-Aġenzija Internazzjonali l-Enerġija Rinnovabli li rena naħa tal-Kumita Ewropea għalek nixtieq li nivvutaw fuq il-rapport permezz ta' votazzjoni nominali. Kulħadd vota C'è una parte che dice sì o Għaw min qed jgħid iva u għaw min qed jgħid le. Bati. U rridu nipproteġu u kol nħarsu il-dritti ta' dawk li għadhom ma sabux pas posto. Għalek ejja nivvotaw tajjeb wis votazzjoni maluqa. mela kien hemm 478 persuna votaw, 453 favur, 13 e, kontra 12 astensjonijiet għalhekk ir-rapport jgħaddi. Jitkellem is-sur Kazini. Jiena ma kellix ċans biex impoġġi il-kartellun imma jiena konċ nixtieq nivvota favur. Iva, nikkonsidraw il-vot tiegħek sur Kazini. X'kellek problema. Mela issa mmorru għar-rapport minn il proċedura semplifikata tas-sur De Castro atti tal-Kunsill li skadow fil-qasam tal-politika agrikola komuni. Mela, nivvutaw ir rapport permezz ta' votazzjoni nominali. Kulħadd tivvota. Mela nala il-votazzjoni. Kien hemm 543 li votaw favur 542 kontrarju vot wieħed biss maġġoranza kważi assoluta assur De Castro nista' nuża terminoloġija bulgara ma mhux qed m'għandi xejn x'jaqsem mal-pajjiż ġifieri pajjiż demokratiku issa. Ecco, L-ordin il-ġob. Tajjeb wis mela skont l-agenda rridu nirrapportaw proċedura semplifikata tar-rapport De Castro ieħor dak li għandu xaqsa ma' delega tal-ħidma tal-testjar fil-laboratorju permezz ta' votazzjoni nominali. Ivvotajtu Mela nala, il-votazzjoni kien hemm 577 li votaw 534 favur kontra 29 astenzjonijiet 14. Mela ir-rapport jgħaddi. Issa ir-rapport tas-Sinjura Hubner dejjem il-proċedimenti semplifikati. Nitkellmu fuq ir-rati mnaqsa ta' taxxa ta' sisa fir reġun autonomu tal-Madira u ta' Lazores. Mela, permezz ta' votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota nalaq il-votazzjoni Kien hemm 704 persuni votaw 579 favur 13 kontra u 12 l-astenzjoni mela r-rapport jaddi. Senjur Martin. Ix jitkellem. Iva, il-magna tiegħi mhux qed taħdem lanqas u jiena kont favur. Ah, sì, sì. Prendiamo atto della Mela le jiena nirringrazzjak tal jettinna kif taqt tivvota. Issa, qed nitkellmu fuq ir-rapport ta' Geringer de Oudenberg, qed nitkellmu fuq il-konservazzjoni tal-asafar selvaġġi versjoni kodifikata. Għanna vot nominali, kulħadd vota mela nagħlaq il-votazzjoni. 619 persuni votaw, 592 favur, 4 kontra u astenzjonijiet 23. Mela dan il-rapport ta' Signora Geringer eh, ġi eh, approvat. It-tieni rapport l-istess ta' Signora Geringer, proċedura simplifikata, qed nitkellmu issa fuq l applajsis li użaw il-gas. Niftaħ il-votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota mela għandna laqa l-votazzjoni. 633 u 618 eh, kontra 11 astensjonijiet 9 mela dan ir-rapport huwa approvat ukoll. It-tielet rapport ta' Sinjura Geringer fuq il- qed nitkellmu ta' loti ta' servizzi ta' media audiovisiva nifta l-votazzjoni, nara l-votazzjoni jekk kulħadd ivvota. 640 votaw, 620 favur, 13 kontra, għal astensjonijiet 8. Mela, il-rapport jaddi. Ir-raba rapport ta' Sinjura Geringer. Qed nitkellmu fuq il-ħarsin tal-ħaddiema il-ħarsin mill-asbestos waqt il-ħin tax xogħol. Għanna proċedura simplifikata u niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd vota mela l votazzjoni 654 persuni votaw, 643 favur, xej kontra u 11 l-astensjoni. Nifraħ is-Sinjura Geringer għal raba darba. Mela, il-ħames rapport ta' Sinjura Geringer. Et nitkellmu fuq il-kontrollu veterinari fuq annimali li jitlu fil-komunità minn pajjiżi terzi. Niftaħ votazzjoni. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni iżvotaw 657 favur 644 11 il-vot kontra żewġ astenzjonijiet mela jaddi dan ir-rapport. Is-sitt rapport ta' Sinjura Geringer. Nitkellmu fuq network għal ġbir ta' informazzjoni ta' kontabilità dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' kumpanniji agrikoli fil-Komunità Ewropea. Niftaħ il-votazzjoni. Nalaqa l-votazzjoni. Mela, dan il-rizultat 657 votaw 632 favur 17 kontra 8 estensjoni rapport jaddi. Is-saba rapport ta' Sinjura Geringer. Il-kondizjonijiet tas saħħa tal-bejjem li jirregolaw il-kummerċ intrakomunitarju tal-importazzjoni ta' tjur u bajts għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi. Niftaħ il-votazzjoni nominali. Nala il-votazzjoni. 662 votaw, 640 favur, 15 kontra u 6 astenzjonijiet. Anki dan il-rapport ġi approvat. It-tmin rapport ta' Sinjura Geringer li għandu xaqsam ma' l-annimali ta' razza pura tal-ispeċi tal-lifrat. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. 655 li votaw 633 favur 13 kontra disastenzjonijiet. Il-rapport jatti u koll. Is-Sinjura Geringer kella disa rapporti u għal daqsanti xieħla verament l pula għax kważi din reġistrat rekordaw. U issa naddu għal Sur Buzutil li għandu ftejm bejn il-Komunità Ewropea u Repubblika tal-Mauritius dwar l-eżenzjoni tal-viza għal periodu għassir ġifiri għamlu eh, eh, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. 762 eh, li votaw, 600 favur kontra 32, astenjaw 28. Mela rapport jaddi t-tini rapport ta' Sur Buzuttin. L-istess ġifiri fuq l-eżenzjoni mill vizja l periodu qasir bejn Komunità Ewropea u Repubblika ta' Seychelles. Votazzjoni nominali niftuħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Kienem 667 votaw, 610 favur, 28 kontra u 29 astenzjonijiet. Il-rapport jintlaqa u jaddi. It-tielet rapport tas-Sur Buzutil l-istess eżenzjoni, ftejma l-eżenzjoni mill-viza l-periodu qasir bejn il-Komunità Ewropea u l-Barbados. Niftaħ il-votazzjoni nominali. Nala il-votazzjoni. 663 vota u 604 favur 29 kontra 30 astenzjonijiet. Il-rapport jintlaqa u kol ir-raba rapport tas Sur Buzuttin. qed nitkellmu fuq l-eżenzjoni l-viża għal periodu qasim bejn komunità Ewropea u l-Federazzjoni ta' Saint and Nevis. Votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nala il-vot. 664 u 603 favur, 28 kontra 33 astensjonijiet ir rapport jaddi. Ir-raba rapport tas sur Buzuttil qed nitkellmu fuq il-leżenzjoni li l perdu qasir bejn Komta Ewropea l-Antigwa u Barbados. Anzi Barbuda. Qed niftar votazzjoni nominali, niftar votazzjoni. Mhux qed nitkellem fuq il-baffi tas sur Schulz, Barbuda. Nala il-votazzjoni. 672 votaw favur 612 kontra 29 astensjonijiet 31. Mela r-rapport intlaqa u ġi eh, approvat. Konċernente le... Is-sitt rapport tas Sur Bozottin dwar eh, l-eżenzjoni mill viża l perjodu qasir bejn il-Komunità Ewropea u l-Bahamas il-votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. La votazione è chiusa. Votazione maluqa. 672 vot, 608 favur, 31 kontra, 33 astensjoni, l-rapport għadda, nifirħu l-sur Buzottil, illi irnexxilu jgħaddi sitt rapporti f'sessjoni waħda ta' votazzjoni. Issa, skont l-agenda Imisna rapport ta' Sinjura Hawg dwar la bozz ta' budget ta' emenda 9 tal-2009. Nitkellmu dwar it-terremot fl-Italja. Ħaressaq dan ir-rapport tal-votazzjoni illi jitlob maġġoranza kwalifikata. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 673 vot, 654 favur, 4 kontra, 15 l-astensjoni. Mela, il-rapport ta' Sinjura Haug għadda, nirringrazzjaw li Sinjura Haug, grazzi anka fissam l-Italja. Issa, li rapport li jmiss huwa rapport taħt il-proċedura semplifikata minn naħa tas-Sur Böge dwar il-mobilizzazzjoni ta' fondi Ewropej tal-ġustament tal-globalizzazzjoni. Dan ukoll għandu bżonn ta' eh, maġġoranza kwalifikata, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 677 vot, 598 favur, 49 kontra, 30 astensjoni firħol li l-rapporter Sir Bug il-rapport għadda. Rapport ta' Sinjura Wallis talbat li ta' tal-immunità parlamentari ta' Sir Marek Sivik. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa 671 vot, 639 favur, 17 kontra 15 l-assenzjoni, mela dan ir-rapport jgħaddi wkoll. Ir-rapport tas-Sur Coelho fuq il- proposta ta' deċizjoni tal-Konsil li jkun hemm mekkaniżmu ta' evalwazzjoni biex tkun monitorjata l-applikazzjoni tal-akki ta' Schengen. memx emenda din l-abbozz ta' deċiżjoni, mela il votazzjoni Għawek għet nivotaw fuq il-proposta għad deċiżjoni tal konsil illi m'hemmx emendi dwarha. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa.